Obiezione. Ultima comunicazione. L-aħħar komunikazzjoni li għanna il-firmi tal-atti, il-President u il-President tal-Konsil nar l-erba se jiffirmaw set atti li ġew adottati taħt il-proċedura tal-leġislazzjoni ordinarja skont ir-regola 74 il-titoli ħajjiġu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. L-aġenda tal-lum.